Um, ma oġġezzjoni valida f'dawn l-24 sija li ġejjin rekomendazzjonijiet ħajkunu meqjusa li huma approvati li huma disponibilità tagħkom fuq is-sit tal-internet. Issa naddu għal um, l-aġenda għandkom l-aġenda kopja tagħha li qassamnija wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi nixtieq li nipproponi din il-bidla Eh, mal-agenda tagħna nhar l-erba rapport ta' Ignazio ta' Sur Ignazio Corrao fuq l-iskambju ta' data awtomatiku skont dwar anzi ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Portugal għandu jiżdied mal-voti li ħajtilna l-erba jekk m'hemmx oġġezzjonijiet din il-bidla hija approvata. Il-grupp tal-INF talab li għandna nipposmanu għal ħamis 8 mela ta' frar jew ħamis l ta' marzu biex eh, is-Sur Ferreira jkun jista' jipparteċipa għal funeral tal-kollega tana dwar Ferra. Issa nitlob lil Nicolas Bay biex iressa din il-proposta fissam il-grupp. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox biex eh, tal-li inti fil-fatt sellimt u tajtu kondoljanzi l raba u l-ħbieb tas Sur Ferron, grazzi ħafna tal-li wkoll organizzajt u zammejt minuta silenzju. Nishti iva illi aħna nibdlu l-agenda ħalli il-votazzjoni supposta ssir nhar l-erba' ġifieri fuq il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew wara l-Brexit illi wara rapport infassal mis-Sinjura Hubner u s-Sur Silva Pereira għandu jsir fil-bidu ta' Marzu fil-mini plenary jon kellha nhar ħamis Jidher l-opinjonijiet huma differenti ħajkun hemm ħafna li ħajattendu il-funeral ta' Sir Ferra eh, f'Pariġi. Ġifieri dan jista' jkollu impatt fuq ir-riżultati tal-votazzjoni u minħabba fekk aħna nitlobkom biex tifhmuna daqsxejn issa fuq is-Sur Czarnecki aħna ma naqblux ma dak li qal is-Sur Czarnecki iżda dak li qal kien parti minn dibattitu imqan ħafna li kellu ma kollega u ma jistax ikun li tkun iġġudikat u fl-istessin part interessat. U naħseb illi ma tistax fil-fatt titlob il-demokrazija, meta d-demokrazija ma tkunx aċċettata u rispettata, il-votazzjoni ittieħda ta' bażi tal-maġġoranza sa permezz tal-vot sigriet, għandna nippermettu li kulħadd jiddeċidi kif jixtieq. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra t-talba tas-surbej. Aħna nixtru ngħidu l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew kienet ċara ħafna fuq il-mod ta' kif aħna esprimejna s-soba tagħna għall mewt tas Sur Ferran. Iżda issa din nitkellmu fuq żewġ rapporti importanti ħafna, żewġ rapporti li ħdimna ħafna dwarhom u fejn il-Parlament Ewropew għandu jieħu pożizzjoni ċara. Din il-votazzjoni għandha ssir nhar l-erba' aħna ma naqblux il-votazzjoni għandha tkun posposta. Il-votazzjoni għandha ssir nhar l-erba' u jekk ħankomplu nipposponu da jkun sbal kbir minħabba li l-Parlament Ewropew għandu joħroġ pożizzjoni b'saħħitha ħafna qabel ma ikunem hemm diskussjoni oħra dejja parallela aħna jiddispiċina ħafna minħabba l-mew ta' Sur Ferra, iżda ma naħsibx li din hija raġuni valida biex nipposponu votazzjoni bħal di daqshekk importanti. Mela ja nivvotaw fuq eh, din il-votazzjoni illi għandha ssir nhar l-erba. Ħan nivvotaw jekk għandniex nipposponu l votazzjoni mill-erba għal ħamis jew nkella għal mini plenary ta' Marzu. Dan huwa r-rapport tas-sur tas-Sinjura Hubner u tas-sur Silva Pereira minħabba li hemm membri li jixtiequ jattendu l-funeral tas Sur Ferra. Min huwa favur proposta tas-Sur Bej, min huwa kontra min jastjeni mela l-aġenda hija approvata hekk kif oriġinarjament kienet proposta. Passiamo ora alla relazione dell'onorevole Fernandez sulla relazione. Naddu issa għal rapport ta' Sur Fernandez, il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għal-2016. Għandi l pjaċir nil-amana l-Mario Draghi, il-kap tal-Bank Ċentrali Ewropew. Qabel ma nagħtih il-mikrofonu, nixtieq li l membri li ma jixtiequx jibqgħu fl-awla joħorġu malajr kemm jista' jkun.